So hezké odpoledne, kolegové, denní zasedání. Il-bar nofsinari tajjeb, kollegi, inkomplu bil-ħidma tagħna qed nara s-sur Roma Baraweda li jixtieq jitkellem għandu point of order. Grazzi, jiena nix eh, naqsa ma'kom biċċa informazzjoni ma'kom. Eh, f'dawn l-aħħar xi fenomenu li qed jiżvolġi fil-Sahara tal-Punent ħafna rħula qegħdin jitbatlu u qed imorru jgħixu il-nies qed imorru jgħixu falajun. Dan huwa mezz ġdid kif wieħed jipprotesta kontra il-mod kif qegħdin jgħixu dawn l-abitanti dana minħabba reġim marokkin u forsi dal-weekend uh, l-affarijiet jaqilbu iktar għallar. Unżommu għajnejna fuq il-mod kif qed tiżvolġi dis-sitwazzjoni. Thank you. Grazzi ħafna. Nieħdu nota ta' dak għalla volja dak li għattinna ma kienx fil-fat point of order situazzjoni fil-Marok u fis-Sahara tal-Punent mhux suġġett illi għandna fuq l-aġenda tagħna għal wara nofsinhar. il-minuti tal-seduta tal-bira u il-testi li ġew adottati edin għandkom għaw xaħat li oġġezzjona għal dawn il-minuti? Jekk le, dawn inqisuhom bħala adottati u ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna